Waqt li kullħat qed jieħu postu jiena għandi eh, tħabbira biex nagħmel hemm numru ta' kumitati involuti fil- negozjati interistituzzjonali, eh, paragrafu wieħed tal-artiklu eh, rekwiziti jiena tlabt il-parlamenti deċidi dwar 69 ċe fuq il-kumitat tal-kult biex jidħol fil-diskussjoni fil fuq il-servizzi fuq il-audiovisivi eh, u l-bidla fil-fissu il-votazzjoni għalli il-votazzjoni se ssir għada fil-gwad tal-deċizjoni tal-intre u imko biex jitlu fil-negozjati interistituzzjonali jena matlabt eh, saqsawni għal-ebda possibilità li jivvotaw fil-parlament.